Bien, chacun a pu gagner sa place. Chers collègues parlementaires nationaux et Eżis kollegi, si bu poskom, jek ġobkom, kollegi, kollegi parlamentari europei u nazzjonali, nixtieq nagħtikom merħba l-lum għal laqa interparlamentari dedikata għal kustjonijiet budgetari. Nilqa fostna eh, Sinjura Giorgeva, Viċi President tal kommissjoni li hija responsabbli għal budget u anki għal rizorsi umani. Milux kont niġi Brussel niħu sem f'dawn it-tip tal laqat, mbagħad kont parlamentari nazzjonali fil-Kumitat tal-Finanzi tas-Senat Franċiż. Kuntent ħafna li qiegħed hawn magħkom illum imma issa bħala membru parlamentari Ewropew u anke bħala President tal-Kumitat Baġġ tal-Budget. Forsi bdilt l-Assembleja ma l-missjoni tibqa l-istess, irridu nibdu ħabel wieħed flimkien biex niżguraw li l-governanza pubblika tkun tajba, tkun qalbiena biex bekk nerġgħu ikollna l-fiduċja taċ-ċittadini tagħna. U jiena konvint illi f'dinja globalizzata, f'dinja li qed tinbidel mod tant qalil, l-istati membri mhux ser jirnexxielhom jimxu l qoddim mingħajr l-Ewropa, u l-Ewropa fl-istess ħin ma tistax tinbena mingħajr l-enerġija tal-Istati membri u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet tagħhom. Fi kliem ieħor dan huwa l-kompitu tagħna. Il-ħtieġa illi nikkooperaw u nikkolaboraw u nagħtu widen il-xulxin. U nisimgħu l-xulxin. Dan importanti li dan iseħħ bejn il parlamenti Nazzjonali u anke l-Parlament Ewropew. Anki skont ma qalu il-koordinaturi tal-Kumitat tal-Budget nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għal distak li hemm bejn dawk li taħalsu għal proġetti Ewropej. Distak bejn id-deċiżjoni li impenjaw għal impenni u ħlas dovuti lejn l-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nibnu mill-ġdid, però l-affarijiet li għadhom pendenti qed jinġemgħu fuq il-mejda tal-Kummissjoni Ewropea ma jistgħux iħallsu l-kontijiet u għalhekk dan qed ikollu effett multiplikatur u jfisser li sal-2017 qed inħarsu lejn 23 biljun euro ta' pagamenti mhux imħalsa. Kien 5 biljuni fl-2010, 11 biljun fl-2011, 16 biljun fl-2012 u issa qegħdin rib il-25 biljun sa tmiem l-2014 bħala budget. Għalhekk qed nibdew niġmaw dejn moħbi. il deficit qed ikompli jizdit kull sena fil-fatt qed isir dejn strutturali. L-avukati ovvjament jgħidulna li l-kontijiet mhumiex dejn skont kif stipulat fi trattat, imma qed jinaqsu naqru l-fondi tal-Unjoni Ewropea għal flejjes diġà impenjati għal proġetti Ewropej, ġifri iva huwa għadet Għalhekk qed nagħtu maġni xejn sabiħa tal-Ewropa qed tappella għal ċiklu virtuż budgetarju imma mbagħad meta xija kredibbli meta tħares lejn il-ġestjoni budgetarja tagħha stess. Mem skużi li noqogħdu ndewmu il-pagamenti u il-periklu huwa li nispiċċaw ninqabdu f'burokrazija enormi. Rridu natu widen lil ċittadini tagħna narawx qed jgħidulna għaliex dak li rridu nagħmlu tassow huwa li ntuhom tweġiba deċenti u responsabbli. Kif wasanna l din is-sitwazzjoni? Kif tlifna rridni minn fuq il-budget Ewropew? U kif nistgħu fuq kollox? Flimkien insibu tarf din is-sitwazzjoni. Naħseb li l-ħtija hija konġunta ħafna mir responsabilità taqa għal gvernijiet tal-Istati membri rappreżentanti mill-Ministri tal-Finanzi li jinġabru fil-Kunsill ECOFIN. Meta ngħid il-kelma rappreżentati, kelma kbira xina attendejt numru ta' dan il-laqat u ma nistax najt li l-tqajt ħafna mill-Ministri tal-Finanzi. L-unika li l-tqajt miegħu huwa l-Ministru tal-Finanzi tal-Italja li kien jattendi l dawn il-laqat ta' spess għal sibna li waħela ta' ħin għaliex iktar possibbli li jkun hemm il-kapijiet tal-proġetti, l-ambasċaturi li jitkellmu huma flok il-Ministri u hemmhekk ovvjament ma jkollhomx is-seta jihdu pozizjoni. pożizzjoni. Il-uffiċjali tal-gvern jaħsbu biss fuq medda qasira ta' żmien u skont il-mandat li l-Parlament Nazzjonali tuhom. U għalhekk ninsibu f'sitwazzjoni ta' kontradizzjoni li naraw anke fuq l-azzjoni tal-gvernijiet nazzjonali. Kanċellira Merkel qalet li hemm bżonn ta' 6 biljun euro għall-inizjattiva taż Zaza għall-impigja zaza. F'Novembru tal-2014 imma mbagħad ġiet telmenta li m'hemmx biżejjed flejjes u f'Diċembru stess, il-gvern tagħha ma ħallas għal pagamenti imweda mill-gvern tagħha stess. Jiġifieri hemm bżonn fiduċja fost iċ-ċittadini tagħna, hemm bżonn naġixxu li qed netlob hawnhekk quddiemkom huwa li tmorru titkellmu mal-ministri tagħkom f'pajjiżkom biex iżommu mal-widiet biex ma nibqgħux din is-sitwazzjoni impossibbli għall awtoritijiet lokali, għall SMEs, għall laboratorji ta' riċerka u anke s-settur tal-NGOs fejn anke jolqot ukoll l-aqsma umanitarji u dan qed ikollu impatt negattiv għat kabbir u l-impigi. Il-Kummissjoni qed ikollha tiġi u sib tarf situazzjoni kważi impossibbli, però m'hemmx situazzjoni wartu żgħar għal futur m'hemmx possibilità li naħsbu għal qudiem ser namlu, l-Kummissjoni kollha tieħu deċiżjonijiet ta' kaf kaf tagħmel pressjoni fuq linja budgetarja biex ikun hemm impatt fuq linja budgetarja oħra u tara kif ħadd l tkampa bil-flejjes li mhux dejjem ikunu hemm. Nippruvaw nagħmlu improvvizizzazzjoni, ndowmu l-affarijiet, nżidu l-formalitajiet. Din l-immaġni tal-Ewropa burokratika hija fil-mira ta' kritika u tmaqdir qalil ma nafu. Il-Kummissarju bla dubju ser tibdel il-aġir ħadet weda ħadet ġurament illi tressaq kontijiet pubbliċi bilanċati anki għal-Kommissjoni u li ssib tar din is-sitwazzjoni u tejna biex nkunu nafu s-sitwazzjoni x'kienet u x'inhi issa. Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew li huma l-ferat baġetari huma dawk li jridu jiżguraw li l-flejjes jitħallsu fil-ħin u fil-pront. Biex nkun provokattiv, il-Kummissjoni meta ma tanalizzax is-sitwazzjoni finanzjarja ta' kull stat membru matul is-semestru Ewropew trid tinkludi stima tal-ammonti mhux imħalsa. Ammont minn dan irid ikun inkluż fil-kontributi tal-budget Ewropew minnaħa tal-Istati membri. Il-kontijiet li nġemaw huma dejn anke tal-Kummissjoni. Il-Parlament kellu rwol x'jaqdi f'din il-teatrin kollu iżda il-livell tal-pagamenti tal-Parlament Ewropew inqabad fuq siq waħda għaliex il-parlamenti mhux qed iżid it-taxxi biex iżid l-introjtu tiegħu l-unika ħaġa huwa li jafas biex l-impenji li jkunu saru jitħallsu. Mingħajr ma nsibu tarfi is-sitwazzjoni tal-pagamenti u tal-kontijiet mhux imħallsa mhux se nagħmlu xejn. Għanna l-Mario Monti li ħarres lejn is-sitwazzjoni ta' riżorsi propju fl-Ewropa li forsi jagħtu awtorità istituzzjonali għal rwol budgetarju tal-Parlament Ewropew. Fl-istess ħin tnaqqas mill-pressjoni mill-budgets nazzjonali għax inaqqas bl-istess ammont il-kontributi nazzjonali lill budget Ewropew. Rridu nqoddu b'sebajnejn fuq ħaġa waħda sta, rridu nkunu ambizjużi, kreattivi, iżda ma rridux inżidu t-taxxi nazzjonali u jkun hemm pis addizzjonali ta' taxxa Ewropea addizzjonali. Biex nagħlaq kollegi, nixtieq nitlobkom taħdmu fl-imkien miegħi biex nivvalutaw ir-realtà x'inhi tal-pagamenti mhux imħalsa fil-pajjiżi tagħkom, niġbdu ħabel wieħed fl-imkien biex naħdmu bruħna u ġisimna biex innaqsu l-dejn pubbliku li jeżisti u niżguraw li l-fondi disponibbli mill-Unjoni Ewropea tassow jagħtu valur miżjud u li għandhom jikkontribwixxu b'mod effettiv biex jistimulaw it-kabbir, jtejbu il-kompetittività u joħolqu impjiegi sostenibbli. Irridu sens komun wara kollox, għandna spazju komuni, ta' munita komuni ħafna minna rridu armonizzazzjoni tal-kultura budgetarja tagħna u nippreżentaw budget Ewropew reali. Rrid ikun budget reali għodda tkabbir u l-impjiegi. Imix biss budget Ewropew imma aggregazzjoni tal-budgets nazzjonali li bħalissa jsawru r-realtà budgetarja tal-Unjoni Ewropea. Fi kliem ieħor issa huwa arġenza u ħtieġa li jkollna konsistenza u konformità fil-preżentazzjoni u l-valutazzjoni tal-kontijiet pubbliċi tagħna. Wasanna fit mimi ċiklu u rridu nisimgħu il-messaġġ ta' ċittadini tagħna f'Mejju tal-2014. Aħna fil-mira ta' dubi u ta' ħafna tmaqdir speċifiku, iżdissa wasal iż-żmien li nibnu l-fiduċa, imma ma nibqawx għaddejn bl-affarijiet bħas-soltu kif qisu ma ġara xejn, irridu loġika, tifsira u viżibilità u fejm għal prassi tagħna biex bekk l-Ewropa mmexxu għal qudiem mod sann hemm bżonn li naħdmu flimkien rib ma' xulxin bejna l-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew flimkien. Qabel ma naddi l-mikrofon il-Kummissarju Ġorġeva nixtieq ngħid li għandna interpretazzjoni matul il-laqab l sna kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għajr il-Malti. Je voudrais vous inviter, chers collègues, à limiter votre temps de parole maximum. L-interpretazzjoni jgħid il-President ser tieqa fis-siena esquart. L-interpretazzjoni Maltija informa li skont il-programm li għandna ħankomplu sessija u kwart. Komplu President, irridu Eh, li nimxu procedure, jek tixtiqu titkellmu tollu idejkom għandkom il-karta timlowa biex bekk twaslu għallinna u jkollkom il-possibilità titkellmu. Mbagħad jitkellmu l-membri parlamentari Ewropej u għalhekk ikonna żewġ kellima tal-Parlamenti Nazzjonali mbagħad żewġ membri tal-Parlamenti Ewropew. Naddi l-mikrofonu l viċi President tal-Kummissjoni responsabbli għal budget u għal rizorsi umani, il-Kummissarju Giorgia Evek. jek Monsieur le Président, uh, Members of Parliament, ladies and gentlemen. Membri tal-Parlament Nazzjonali Ewropew, Sinjuri, irrotħajr lill president tal-Kumitat tal-Budget, tal-li verament tana għafas għal diskussjoni tana fil-diskors tiegħu iżda anke fil-dokument ta' sfond li tħejja qabel din il-laqa. Huwa żmien diffiċli għall-Ewropa minkejja l-isforzi kollha li saru għadna qed inħossu l-impatt tal-kriżi għadu fuqna fil-livell komunitarju, fil-komunitajiet tagħna, fil-familji tagħna u l-budget Ewropew mhuwiex eċċezzjoni għal dan kollu. Li nixtieq nagħmel issa huwa l-ewwel nett nifoka fuq il-kwistjoni tal-pagamenti u l-pjan tal-pagamenti li l-President Artwi semma fid-diskors tiegħu, iżda wkoll li nitkellem dwar trasformazzjoni ta' opportunitajiet li għandna qudiemna fi żmien ta' budgets iktar sikkati, budgets iffukati iktar fuq ir-riżultati u uħut minn prioritajiet ewlenin tal-ħidma tal-Kummissjoni f'nofs il-mandat, l-ekkim sejjaħ mid-term review u program u koll, Umbat naraw x'ser namlu għal perspettiva finanzjarja li jmiss. Nibda bis situazzjoni tal-pagamenti. Huwa ċar illi għanna mandat li nħalsu l-kontijiet tagħna. Dan mistux ikun soġġett għan negozjati, rridu nħalsu l-kontijiet tagħna. Iżda sibna ruħna mhux lesti sa ċertu punt għal bosta drabi, għal bizibilju drabi, għan ċara għal 20 ta' snin il-budget Ewropew kienet jipprovdi iktar krediti ta' nefqa, kapacita ta' nefqa mill-pagamenti li jkunu saħru. Sena wara l-oħra ġararek. U dan fisser li ħoloq sens fals ta' rizorsi bla razan. Issa ma jispiċċaw qatt ir-riżorsi għalfejn l-Istati Membri stess u l-Kommissjoni qed isibgħu diffiċli jassorbu r-riżorsi disponibbli u kull sena jkun hemm mijiet ta' miljuni ta' euro li jibqgħu ma jintefqux. U dan joħloq kultura li hija kultura li taqbad u tonfoq berba il-flus li mbagħad tibqa' diħla ġolħajt meta jkollok żmien bħal maddejn bħalissu fejn ir-riżorsi qed jonqsu u domanda għal dawn ir-riżorsi qiegħda tiżdied. U dan qed niffaċċaw faċċajnieh fl-2010 sal-2012 l-istati membri intlaqtom il kriżi ikollhom bżonn il-flejjes fuq livell domestiku, ma jisibu diffiċli jagħtu l-flejjes għal budget tal-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin għandna bidla gradwali għal perspettiva finanzjarja multianwali għal fl-2014 fejn il disponibli disponibbli huma inqas meta qabbel mal-perjodu ta' qabel. Għalhekk sibna ruħna fl-2013-2014 naraw kif il-kontijiet baqgħu jinġemgħu u qed insibuha diffiċli li jkollna ġestjoni ta' dawn il-pagamenti nħallsuhom mingħajr ma nxekklu l-programm il-ġodda tal-perspettiva finanzjarja l-ġdida. Nixtieq nkun ċara magħkom li matur dan il-proċess il-Parlament Ewropew ser jagħmel rwol importanti għaliex talab fin-negozjati tal-qafas finanzjarju multianwali flessibilta li tkun ola minn dak t-snin ta' qabel. U ġustament li sar dan, għax meta jkollok bżonn ġestjoni tal-budget iktar issikkati, irridu nużaw il-flejjes b'mod aktar aġli meta mqabbel ma' li moddi. Kienet din il-flessibilità li tassow salvatna għaliex fl-2014 konna kapaċi inselfu jew nċaqalqu l-krediti ta' pagamenti minn snin tal-futur fej sibna li l-problema stajna solvuha aħjar biex bekk fl-2014 kellna iktar minn 4 biljun euro allokati. Għon ringrazzja l-Parlament u fl-aħħar mill-aħħar il-Kunsill għax il-kolq bilna bil ta' bejnietna. Biex bekk jekk ma morrux lura għan tal-inqas namlu stabilizzazzjoni ta' xejra tal-pagamenti mhux imħalsa biex ma jaqpawx jinġemaw fuq l-iskrivanija tagħna sa tmiem is-sena. Spiċċajna sena b'25 biljun euro ta' pagamenti mhux imħalsa, ta' kontijiet mhux imħalsa, iżda b'impenn ċar illi konna pjan tal-pagamenti biex bekk is-sitwazzjoni nistaw intaffuha fil-2015 u 2016. Il-pjan ta' pagament x'inhu allura? Ħan nispjegalkom. L-ewwel net qed nitkellmu dwar titjib tal-kwalità ta' data u konsistenza ta' data biex nkunu nistaw namlu projezzjonijiet għal nefqa li tkun tista' ittejjeb ir-riżorsi disponibbli. Meta ma jkollokx diffikultà, meta jkollok iktar flejjes milli tista' tonfoq, mhix problema meta tħallas il-kontijiet, bliema sekwenza kif tistruttura l-proġetti, imma meta jkollok budget sikkat, meta għandek ħafna diffikultajiet budgetari, allora din il kapaċità li tippjana l-affarijiet u twetta iktar l-affarijiet issir dejjem aktar importanti u aħna qed naħdmu fuq il-kapaċità ta' tbassir u anke l-konsistenza tad-dejta. Anke kif qalu l-membri tal-Parlament Ewropew u jafu tajjeb ħafna fil-Kunsill hemm ġrajja favorita li aħna ma nemnux il-Kummissjoni u tbassir tagħkom. Żgur tistgħu issibu xi mod kif nifrankaw il-flus b'xi mod jew ieħor, imma din hija ġrajja li tmut fuqhom għax m'għandniex flejjes nifrankaw u m'għandniex il-possibilità u nippreżentaw dawn l-affarijiet darba wara l-oħra. It-tieni, matul dawn l-aħħar snin, speċjalment matul is-sena 2014, ħadna numru ta' miżuri f'numru ta' oqsma ta' nefqa differenti biex intejbu l-użu tal-budget Ewropew. Dawn il-miżuri kienu pjuttost ad hoc bħala miżuri, kienu differenti skont il-qasam differenti, mandat li għadda kont il-Kummissarju tal-Ajnuna Monetarja u aħna sibna ruħna eh, darna mal-ħajt minħabba il-ristrutturar tal-pagamenti tagħna u l-arranġamenti tagħna stessu. Kenna namlu nagħmlu ristrutturar biex insibu tarf is-sitwazzjoni. Qed nieħdu rendi kont ta' dawn il-miżuri u ndaħluhom bħala parti mill-pjan ta' pagamenti. It-tielet finanzjament fl-2016. Rridu nkunu ċari x'qed nistennew xandu jagħmel il-budget tal-2016 biex bekk is-sitwazzjoni terġa' taqleb għan normal fir-rigward il-pagamenti. Ir-raba ovvjament ser nixtarru xi konklużjonijiet tal-impatt possibbli fuq il-reviżjoni u rieżami tal-nofs il-mandat tal-budget. Importanti li namlu dan, importanti li konna pjan ta' pagament biex ikun mhux biss tal kummissjoni ma tal-Kunsill u tal-Parlament għaliex qed nitkellmu dwar il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea wara kollox. Ma tantx nidru sbieħ meta imprizi żgħar jew riċerkaturi jew organizzazzjonijiet umanitarji ikunu fuq ix-xwik biex jaraw jekk l-Unjoni Ewropea u ser tħallasom jew le wara li jkun hemm 20 ta' snin ta' kredibilità tal-Unjoni Ewropea ma nistgħux innaqru għal kredibilità għal xejn xejn u m'għandniex inxekklu t-tifsira li għandha għal maġni tal-Unjoni Ewropea u r-rwol tagħha fid-dinja, anke għal fiduċja tagħna stess, għal kapaċità tagħna li niġu rispettati bħala imsieħeb rispettabbli u li tista' tafdaħ fil-pajjiżi tagħna u madwar id-dinja. Jiena fiduċuża illi fit-tmim tas-sena 2016 ħanaraw titjib li nistgħu nkejluh fil-krediti ta' pagamenti u nittama illi ma' żmien intemmu dan l-aġġustamenti b'suċċess. Billi ikonna eh, senduq blaqih għal situazzjoni fejn inġestu l fondi kif supposto bil-galbu. Għanna budgets Is-sikkati ħafna u dan ifisser li ovvjament qed tiktar valur għal flusek għal riżultati li rridu jinkisbu fuq l-effett multiplikatur għal kull euro li nonfqu fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Bħala persuna inkarigata u jiena verament ħerqana u interessata li nagħmel mobilizzazzjoni ta' vema konġunta bejn il-Parlament u l-Kommissjoni mal iktar importanti fl-Istati Membri tagħna biex nisqu fuq budget li foka fuq riżultati u dan jissarraf fattur iktar qalil fl-irkupru tagħna tkabbir fil-ġlida kontra l-qatt. Biex noħolqu kundizzjonijiet ġusti għal ċittadini Ewropej. Il-koll nafu li l-qatt f'ħafna postijiet għadu diffiċli ħafna li naqsuh, żewġ terzi tal-istati membri raw livelli tal-faqar tagħhom jiżdiedu għall-ewwel darba mit-tieni gwerra dinjija u aħna fl-Ewropa għandna l-obbligu illi nifukaw il-budget fuq tkabbir impigi u l-indirizzaw l-impatt soċjali anki tal-kriżi. Tassow aħna musser naslu dan minn żniedna, mhux qed l-affarijiet, Rajna li l-budget tagħna kienet jiġġenera tkabbir, impigi u opportunitajiet matul iż-żmien. U hemm studju kredibbli u affidabbli li juri illi għall-Latvija il-fondi ta' kozjoni tal-Unjoni Ewropea ġeneraw 2.1% tkabbir addizzjonali għal Litwanja 1.8%, għal Polonja 1.7%. Dan huwa benefiċċju għall ekonomiji tagħhom ta' dawn il-pajjiżi li semmejt imma l-Ewropa kollha kemm għaliex aħna tant interkonnessi. U issa għanna l-pjan ta' Juncker, dan il-pjan jagħmel ħaġa importanti li juża l-bażi tal-budget Ewropew sabiex jisarfu f'multiplikatur biex iwassal il-kapital, il-likwidità li bħalissa memx fi sistema finanzjarja tagħna, iwassala l-investimenti fi proġetti strateġiċi, iwassal 75 biljun nittamaw għall-appoċ għall smis u hemm valutazzjoni li implementa l-pjan ta' Juncker jekk ikun bisħiħ ikun qed joħloq 2.1 miljun impjieg fl-Ewropa. Dawn huma affarijiet li rridu naħsbu fuqhom darba wara l-oħra mhux kemm nofqu flus, imma dan il-flus li qed nofqu xed iwassal għaċ-ċittadini Ewropej. U dan iżid ovvjament bla dubju inevitabilment il responsabilta tagħna li nofqu il flojes tagħna bil-galbu u nagħtu rendi ta' għamilna. Dan huwa impenn b'saħħtu li qed nieħdu bħala Kommissjoni b'mod speċifiku qed noħolqu il-grupp ta' ħidma interistituzzjonali għal prestazzjoni b'sem tal-Parlament tal-Kummissjoni l-Qorti tal-Awdituri u l-Kunsill fix-xogħol tagħna qed niġbru flimkien ukoll il-Kummissjoni u l-Istati Membri biex nifukaw fuq riżultati kif ħanatu rendi kont ta' għamilna l-accountability U issa nixtieq nagħlaq kentejn fuq rieżami ta' nofs il-mandat u l-MFF li jmiss. rieżami ta' nofs il-mandat. Tradizzjonalment dan meta kellna flus bla razan ma tantx kien eżerċizzju wis importanti, imissa iva huwa importanti, u issa b'impenn flimkien mal-Parlament irridu nieħdu l-affari bis-serjetà. U nista' ngħidilkom li iva nieħdu l-affari bis-serjetà. L-Unjoni Ewropea tittara kif il-prioritajiet imbidlu ser namlu bihom. Fi żmien fejn kellna flus bla razan ma kienx hemm xejn dwar prioritajiet negattivi jekk tittamel xi ħaġa taqbad u tagħmelha x'hemm il-flejjes disponibbli. Immissa qed noqogħdu b'sebgħinejn aktar kif nistabilixxu l-prioritajiet, nagħmlu ġustamenti tal-prioritajiet li għandna, aħna għandna prioritajiet temporanju nippruvaw niġġustawhom skont il-prioritajiet tagħna u naġġustaw ukoll il-budget skont il-prioritajiet hekk kif qed tinbidel id-dinja. U d-dinja tinbidel malajr ħafna mhux qed toqgħod tistenna li jenna seba' snin seba' snin noqogħdu noħorġu bil-qafas finanzjarji multijanwali li jmiss. Imma fir-reżami wkoll irridu nisqu fuq il-kwistjonijiet fundamentali u filosofiċi u forsi r-resqu dibattitu nittamaw fuq dawn l-affarijiet. Waħda minnhom ser toħroġ mill-grupp ta' Monti, jiena membru ta' dan il-grupp, xogħol importanti ħafna x'inhuwa s-sors tal-budget tal-Unjoni Ewropea pereżempju. X'rizors għandu jkun hemm kif għandna naslu għalihom x'inhuma n-nuqqasijiet tas-sistema korrenti, dawn in-nuqqasijiet kif nistgħu neliminawhom. Imbagħad immexxu dan id u l qoddim billi nirrikonoxxu bisħiħ illi verament huwa xogħol ibes. Verament qed mixin Għattela flok għannizla diffiċli ħafna mżon unanimità rridu immexxu l-qoddim 28 stat membru u l-Parlament flimkien għal riformi. Ir-riformi rridu wasluhom. U dan wassan l-aħħar punt il-qafas finanzjarju li jmiss nemmen illi huwa opportunità ta' depa lina biex niddefinixxu biċ-ċar il-valur miżjud tal-budget tal-Ewropew tal budget tal ewropew nistabilixxu x'inhu l-parametri ta' dak li huwa meħtieġ li niksbu banijiet komuni, għanijiet kbar, l-Unjoni tal-Enerġija, is-suq diġitali, affarijiet kbar ħafna li ser ikomplu fer perjodu li jmiss. Il-perjodu kemm għandu jkun twil bħalissa naħdmu fuq bażi ta' seba' snin. L-aqwa kalendarju għal qafas finanzjarju multianwali dan jew le. Miktar minn kwalinkwa ħaġa oħra li nużaw id-diskussjoni fuq l-MFF biex ikonna iktar koerenza u għaqda madwar l-Unjoni Ewropea x'inhi wara kollox u għal xini, il-budget kull ma jagħmel huwa jemes l-anijiet komuni tagħna, huwa għodda għal qan, mhix qan fih innifsu u hemmhekk nittama illi intom il-parlamentari nazzjonali u Ewropej titlu f'dan l-ambitu u tkun iktar involuti. Minna ħatana, minn kummissjoni, imżon naħdmu, naħdmu u naħdmu. Dafu li għanna obbligu biex naqdu darwol komuni u truppi tijaj, l-ħaddima tijaj u jiena sen nimxu hekk. Grazzi. Merci, madame. Alors, euh... Grazzi, signora Commissario. Mela, Issa irridu niskuraw il parlamenti Nazzjonali iżommu rabta fil-qrib mal-Parlament Ewropew u issa ngħaddi mikrofonu l-Onorevole Narġiski, Vice President tal-Kumitat tal affajt Baranin għal-Parlament Polak. Thank you very much, Mr. Uh, Chair. Let me speak uh, Polish. I think it will be better for everybody. Grazzi. Mela, nishtiq nibda billi ngħid. Grazzi ħafna. Kliem ta' ringrazzjament għal-astant minnaħa tiegħi. Issa nixtieq nibda dwar il-kriżi tal-parlamenti bil- kriżi tal-fiduċja, nuqqas ta' fiduċja minn ħata ċittadini fil rigward ta' l-Unjoni Ewropea din hija problema illi ilha għaddejja iċ-ċittadini jduru għal populisti u l-effetti ta' dan il-moviment mhumiex biss viżibbli fil-Parlament Ewropew iżda anke fil-Parlamenti Nazzjonali. Il-fiduċja toħroġ mill-ilħuq ta' l-obligi jekk dawn l-obligi jintnesew mela ma jkollokx il-fiduċja. Issa kulħadd sejjer jagħmel rabta mal-budget u din hija waħda mir-raġunijiet ta' tnaqqis ta' fiduċja miċ-ċittadini lejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Iżda l-koll aħna kontenti illi l-budget ġi adottat f'Diċembru tas-sena illi għaddiet għaliex il-ħidma tal-Parlamenti Nazzjonali u tal-Gvernijiet Nazzjonali f'sitwazzjoni differenti, f'sitwazzjoni provizorja tkun diffiċli ħafna għal daqstant aħna l-kol kontenti illi tista' tilħaq ftejn, il tista' tilħaq ftejn il-Konsell. Nafu li dan mhux fenomenu ġdid, sitwazzjoni li ilha għaddejja mill-2011. Ħafna mill-problemi tal obbligi budgetarji jħorġu mill-politika ta' koezjoni, politika li trid telep id-differenzi bejn l-istati membri u nuqqas ta' gwaljanzi li hemm bejn l istati u ċittadini. Il-politika ta' koezjoni hija waħda mill-iktar politiċi effettivi tal-Unjoni Ewropea u l-effetti tagħha ma fost l-iktar viżibbli. Dawn nistgħu naraw pereżempju bil-bidliet illi seħħew f'dawn l-aħħar snin ġewwa l-Polonja. Fil-Polonja il-nuqqas ta' pagamenti ta' ħlasijiet kienu għet jolqtu bosta atturi differenti dawk li kienu għedin jimplementaw il-proġetti għal daqstan tal-periodu bejn 2007 u 2013 intervjena il- anki il-gvern Pollak. Issa għal qafas il-ġdid ta' prassi simili iżda meta jkun hemm nuqqasijiet il-gvern irid jagħmel tajjeb u u jħallas lill-imprizi li ikunu wettqu l-proġetti għal stant neħtieġu iktar flessibilità tal-budget nazzjonali biex minn hemmhekk iridu joħorġu dawn il-flejjes hemm anki il-problema bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-ħlasijiet għal raġunijiet inġustifikati jkun hemm blokjar ta' pagamenti minn li il benefiċjarji ikunu leħqu il-kondizzjonijiet kollha meħtieġa minnhom iżda il- Budget tal-Unjoni Ewropea jiddependi mill-budget tal-Istati membri li mhumiex għaddejjem minn sitwazzjoni tajba fid-dawl anke tad-dewmien taħlasijiet. L-Unjoni Ewropea proponiet miżuri ta' adekwament tal baġit tal-2014 il-Polonja appoġġat appunto dawn it-tip ta' tiswiet għal budget ta' koezjoni. il kontributuri netti kellhom iżidu l-kontributi tagħhom fil-budget Ewropew u dan il-budget laqad mod partikolari l renju Unit. Il-korrezzjonijiet kienu kbar u kien hemm il-possibilità illi jifirxu dan il-kontributi li żdiet l-2015 għal tkun sena importanti għal budget tal-Unjoni Ewropea fost oħrajn. Tkellmet anki l-Kummissarju il-programm ta' bejn il 2007 u l-2014 irridu jiġu inklużi u dasan ta' jkun hemm Zieda mbagħad tal-budget qafas budgetarju bejn il 2014 u l-2020. Jista' jkun hemm għal standis bejn dak li jiġi mwjat dak li jitħallas hemm il-problema tal-Ukrajina u li ħadha situazzjoni imprevedibbli, ma nafux x'reazzjoni ħajkolla l-Kummissjoni Ewropea jekk żied l-embargo lejn ir-Russja kif ukoll il-problemi li qegħdin naraw fil-Greċja. Il-Parlament Pollak ma jistax jagħmel tajjeb għal dawn il-sitwazzjonijiet fil-medda qasira minkejja li l-Kummissjoni sejra tieħu ħsieb din is-sitwazzjoni għandna l-problema anke tad-dejn tal-Greċja. Iva, il-ħlas li tisir naħa tal-Greċja u dan jott għall-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Id-dikjerazzjoni komuni tal kunsell u l-Parlament u l kummissjoni dwar il-ħlasijiet li hemm għal 2015 huwa ta' tama, ta' tama li nit nittamaw li l-istati membri kollha jirrispettaw l-obbligi illi daħlu għal-jom grazzi tal-attenzjoni. President, e maintenant pour illustrer. Grazzi issa biex nitkellmu dwar il-realtà l-Onorevoli Gottie, President tal-Kommissjoni Europa Sadaċi Internazjonali l-Konsil Reġjonali tar-Reġjun Franċiż Pays de la Loire. Grazzi Sir President, Kommissarji. Nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja nirringrazzjak tal-istedina tiegħek. dwar il-dewmin ħlasijiet tal- kontijiet Ewropej. Jiena nitkellem hawnhekk bħala sostenitur tal-lew proġett Ewropew, iżda għandi messaġġ li rrid eh, ngħaddilkom. Aħna rappreżentanti lokali niġġistixxu il-proġett aħna rridu għal-astant inwieġbu għall-sfidi li nħabtu magħhom maħħom Peter Alwarsa bħal reġjuni Franċiżi għal bejn l-2014 u l-2020 ħajkollha rwol importanti għall applikazzjoni tal-politika Ewropea fuq it territorju tagħha stess billi tagħti valur lill ewropa u l-effett ta' l-Unjoni Ewropea Permezz tal-fondi Ewropej, fondi ta' tip strutturali, rajna vantaġġi kbar. Issa hemm diffikultajiet li jibqgħu jipersistu u jkomplu isaħħu id-dera tal-Unjoni Ewropea fajnejn iċ-ċittadini tagħha. Dak li smajna fil-fatt fl-intervent preċedenti biex nibda il-diskors tiegħi nitkellem dwar il-periodu bejn il 2007 u 2013 biex nispjega s-sitwazzjoni dan il-periodu ta' bejn il 2007 u 2013 kien il-periodu fejn l-awtoritajiet reġjonali kienu immexxija mill-prefett tar-reġjun illi kien jħossib anke l-pagamenti fl-2012 diġa rajna dewmien fil-rifużjoni tal-fondi feder illi kellhom li jitqasmu fl-2012 dawk ta' bejn l-2012 u l-2013 tħallsu bi skadenza ta' 144 jum, dewmin ta' 140 jum L-Unjoni Ewropea ma rispettax artiklu 86 87 tal-2006 fejn qed ngħidu illi jrid ikun hemm skadenza iqsar dan id-dewmien mexa qid fit anki ma' dewmien ta' rassijiet għal 2013 għal pagamenti li kellhom isiru fl-2012 dan id-dawmiet, dawn id-dawmien joħolqu diffikultajiet illi jkollu impatt fuq attivitajiet oħrajn il unjoni Ewropea tittati priorità l-pagamenti fil-waqt li suppost dawn isiru u l-Unjoni Ewropea din is-sitwazzjoni ma tejniex illa li ċittadini ma jarawx l-importanza tal-istituzzjonijiet ir-reġjun tiegħi dak iż-żmien kien biss intermedjarju għad stant kien qed tmexxi fondi fisem il-prefett iżda konna ddeċidejna illi inkomplu nanticipaw il-krediti Ewropej biex nevitaw diffikultajiet għal dawk illi kienu suppost edin imexxu dawn ix-xogħol dan it-tip ta' xogħol. Għal periodu ta' bejn l-2014 u l-2020 fid-dawl tal-kontest finanzjarju tal-awtoritajiet amministrativi fi Franza, ir-reġuni mussirin jantiċipaw il-kreditu komunitarju b'app appoċ minnaħa tal-Unjoni Ewropea għal dawn il-refużjonijiet għal dastant nistgħu naraw illi kien hemm dewmien fl-iskadenzi Diġà tkellem anke smajna li l-Onorevoli Artwi wkoll dwar dan hemm duplikazzjoni ta' kontrolli kemm fuq livell Ewropew u nazzjonali illi mhumiex dastant neċessarjament marbuta fl-imkien għal proġetti kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea għal l-2013. Dan ġana niddubitaw mill-kapaċitajiet tagħna komuni biex għall il-ħuq tal-iskadenzi għal pagamenti. dawn il din it-tip ta' prassi hija waħda komplessa kemm ma' servizzi ta' ġestjoni kif ukoll għal min responsabbli għat-mexxija tal-proċett mhux qed niddubita mill-bżonn ta' dawn is-sussidji nixtieq nur id-differenza bejn id-distak li hemm bejn il-moment illi dawn il-flus jitqedu dispożizzjoni u l-moment illi dawn isiru jitħlu fil-but ta' min suppost jirċivihom. Jista' jkollna forsi xi possibilità ta' flus li jinħarġu bil-qudiem. Jekk ma jkollokx din it-tip ta' sistema, nibza li il-karattru ta' appoċ, natura ta' appoċ ta' lajnuna Ewropea tintilef u il-fondi Ewropej bħalma nafu ma' fatturi ta' tkabbira. Iżda jekk dawn isiru strumenti mhux astant effettivi għal proġett Ewropew ikollok il periklu l-investiment u l-investimenti Ewropej li jistaw imexxu l-qoddim it-kabbir fl-Ewropa. Nixxi nagħti żewġ eżempji ċari. Hemm il-proġett WTO 2 li jinvolvi kemm l-industrija industrija kif ukoll id-dimensjoni akademika li ġiet appoġġjata bir-reġjun tagħna b'nefqa ta' 41 miljun euro b'14 il-miljun li ġew mill-Feder mill-IRDF. l-aħħar l-asfa fattar fil-17 tal-Ulju 2014 seba snin wara il ta' tluq fl-2011 imbeda proġett xoturjon fil-fatt u sissa il-proġett tħallas 60% minnu. B'dawn iż-żewġ eżempji nistgħu naraw illi hemm talba twila għal finanzjament u il-fatt li jkollok proġett kbir illi idewwa mill-ħlasijiet in-nefqat dawn il-flejjes hija ġustifikazzjoni konsistenti li diffiċli tmexxi titmexxa mill-amministrazzjoni dan kollu iwassal għal fatt li l-autorità ġestjoni kollhom jitlu għal pis finanzjarju fermit għal 75% tal- dawn investiment pubbliku jirċivi appoġġ mill awtoritajiet territorjali, reġjonali għal stant. Dan iwassal ukoll għal dejn pubbliku u deficit. L-istati membri f'ċerta każijiet huma obbligati jirrispettaw l-kondizzjonijiet makroekonomiċi imposti mill-Unjoni Ewropea fuq il-membri tagħha stess. B'mod partikolari, anke l-kontroll tal-deficit pubbliku. Irridu insiblu soluzzjonijiet iżda namel referenza l fatt li jiena bħala attur fuq din il-pjattaforma ngħidilkom illi il-musa il ċittadini ħajġbdu l-kulħadd kaffa waħda. Jina kontent illi imbdiet din l-inizjattiva u nixtieq ngħid illi aħna l istina ħadmu fuq proposti konkreti u jikontribuxxu bl-esperjenza tagħna fuq il qafas saħna bdejna sperimentazzjoni minn dan il-lat u nittamaw illi jirnexxina emmexxu lill-Ewropa u li nkomplu l-arbu għalajn iċ-ċittadini. Grazzi tal-ispjegazzjoni tiegħek u tal eżempi illi urewna il-ħsara illi jaslu fuq livell lokali minna ħabba dew minn taħlasijiet. Is-Sur Santos Eh, Semsku ġewwa Spanja, grazzi. Buenos días, señorías. En primer lugar me Grazie ħafna l tajba l-kulħat l għanetina nishtu ringrazzi ħafna l-kom il-koll minn qalbi għal l-istadina li għamiltu li sabiex nġi għawek u reprezenti dan kollu għoddim il-komitat ta'kom nishtu natikom l-opinjoni ta' Sintku minn Spanja dwar l-applikazzjoni u l-użu tal-fondi Ewropej fl-iżvilupp tal-żona municipali tagħna kemm il mota kif intużaw fil-passat kif ukoll issa u nixtieq nagħtikom ftit idea tal-bidliet possibbli li aħna naħsbu nistgħu eh, nagħmlu sabiex ikollna ġestjoni xirqa tal-fondi Ewropej. Ħanibda billi ngħid eh, proset għal din l-idea eċċellenti l-istituzzjonijiet Ewropej bħal Parlament Ewropew għandhom ikollhom dan id-dibattitu minħabba dan id-dibattitu jista' jaffettwa b'mod dirett il-popolazzjoni u ċittadini speċjalment fiż-żona tiegħi. Fiż-żona li jiena sint kun naħseb illi huwa importanti ħafna li aħna fiħdan l-awtoritajiet lokali nkunu qrib ħafna ċittadini ħalli nkunu nistgħu ngħidulhom messaġġ. Nixtieq nagħtikom idea ta' dak li qed jiġi fir-reġjun tiegħi. Kolonja Allus fil-fatt huwa post fejn jiena sindku dan jinsab f'Extremadura fi Spanja hemm xi għanna popolazzjoni ta' 6400 persuna jinsab f'reġjun importanti fil-fatt Għawek fejn għedin nitkalmu fuq ir-raħal tijaj, jena naħseb li aħna għedin nitkalmu fuq realta li hija simili għal realtà f'ħafna postijiet oħra fl-Ewropa u fi Spanja jiena naħseb illi aħna fis-sena 2014 fil-fatt kena kienna stħarriċ li wara li kien hemm 53 tifal u tifla li twildu matul din is-sena u naħseb illi aħna kellna rata kbira ħafna ta' tfal li eh, ta' twelid ġifiri fir-raħal tagħna u aħna bdejna naħsbu wkoll riflettu fuq is-servizzi pubbliċi bħal pereżempju s-servizzi tal-librerija. tal librerija u l-ġlida favur l ugwaljenza Mis-sena 2007 sa sena 2014 aħna rajna illi il-numru ta' persuni li kienu qiegħda irdoppjaw u dawn kienu nies li fil-fatt kienu attivi fis-settur tal-agrikoltura fis-sebajnijiet dan sar qasam illi minflok aħna rajna illi kien hemm daqsxejn ta' ristrutturar. U kien hemm fil-fatt spinta li ngħatat lis settur tal-kostruzzjoni u l-fatt li dan is-settur tal-kostruzzjoni u tal-bini intefalura dan effettwa ħafna lill-ċittadini. Il-ċittadini jixtiequ li jkollhom ħajja din jituża lura u importanti ħafna li nofru lil kulħadd l-istess opportunitajiet. U l-effett pożittiv li l-Ewropa jista' jkollha fuq l-irħula bħal tagħna nafu illi dan jista' jinħass fil-fondi, fondi li huma importanti ħafna aħna nafu il-żona tagħna qiegħda tinbidel ħafna u dan qed iwassal għal bidla anke fl-impjiegi. Għal raġuni aħna qegħdin nippruvaw nibdlu s-sistemi edukattivi u l-korsijiet ħalibek nofru t talim ta' ħiliet ġodda aħna qegħdin nifukaw pereżempju fuq il-bidja organika grazzi għall-għajna tal-Unjoni Ewropea u min fil-fatt mhux qiegħed biss jesplojtja u juża l-art iżda qegħdin jieħdu ħsiba wkoll ħalli tintuża ħjar anke fil-ġejjieni bl-appoġġ tal-awtorità lokali ħalli bekk aħna irridu naraw li kulħadd ikollu l-opportunità wkoll li jbieħ il-prodotti li huma qegħdin jipproduċu fuq l-artijiet tagħhom. Qegħdin naħdmu fuq ħafna servizzi soċjali, pereżempju fuq il-faċilitajiet ta' crash, ehm, postijiet fejn jistgħu ġenituri jieħdu l-tfal tagħhom u aħna naħsbu wkoll li qed nifukaw ukoll fuq il-ħolqien ta' impjiegi ġodda dan kollu ġara u nixina nagħmluh bl-appoġġ u lejna tal-Unjoni Ewropea l-kultura u l-isport issa kulħadd għandu aċċess għalija mhux mhux grupp wieħed biss privileġġjat. U fil-fatt f'ċinema aħna ċinema tagħna tar-raħal tagħna rġajna bdejn neħmi ġdid grazzi għall fondi Ewropej u eluf ta' ċittadini sa jistgħu jipprattikaw l-sport ukoll minħabba illi kien hemm fondi Ewropejan anke għal dan ġifieri aħna għandna tim ukoll tal-futbol li huwa tajjeb ħafna illi hija diġà fit-tieni livell tad divizjoni e, u l-kompetizzjoni nazzjonali. Issa ħan nitkellem fuq il-parteċipazzjoni tal-ċittadini din xi ħaġa li saret importanti ħafna lilna fis-sena 2013 aħna rajna li kellna 52 assoċjazzjonijiet lokali fis-sena 2013 kien hemm 94 eh, kumpanija lokali. Aħna rajna wkoll li kien hemm ħafna kumpaniji ġodda li kienu stabbiliti anke f'dan il-perjodu ta' kriżi ekonomika u finanzjarja aħna eh, nfaqna Mit miljun euro. 11 miljon euro anzi u jiena naħseb li fil-fatt aħna rridu naraw li ninkludu kemm jista' jkun lin-nies li huma qiegħda u l perspettivi għandna fonza biex ngħinu lill-ċittadini lokali ħalli naraw li kulħadd għandhom għandu aċċess għall ilma u l-elettriku u għall-mediċina. Bazika. Għana ma nistgħu u nixtiequ barbu lil ħadd fl-iżvilupp taż zona tagħna. Aħna rajna dan ix-xogħol minn aħna dawn l-aħħar 12 sena. Zidna l ta' festiment pubbliku iżda aħna qegħdin naraw illi dan kollu qed naraw qed nagħmluh ukoll anke grazzi investiment pubbliku u qegħdin nagħmlu sforz kbir minn ħadd u jgħid ngħidulkom eh, għattikom idea ta' dak li aħna minna fraħal żar importanti li kulħadd jagħmel l-istess forzi ħalli jara li l-fondi tal-Ewropa jintużaw u jintefqu bl-aħjar mod ħalli u l-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni wkoll. Iċ-ċittadini ta' żona tiegħi bħalissa qiegħed taħabbat twiċċumma xkil partikolari jiena ħan kellem dwarhom għawek, u nara eh, insaqsikom jekk intom taħsbux illi nistgħu nispjegaw dal-affarijiet, pereżempju l-fondi illi huma maħsuba sabiex jgħinu l-nies li huma qiegħda għalfejn għandhom jaslu xhur wara u b'dak il-mod ma jgħinu lil ħadd. U anke l-fondi li kienu għad dispożizzjoni tagħna grazzi għall garanzija għaż-żgħażagħ illi kienu maħsuba nies ta' inqas minn 25 sena illi kienu edha u kol kienu jtjeslu l-natar tal-ura aħna kif nistaw li permettu dan l-affarijiet u aħna konna t-organizzaw u kol attivitajiet ta' e, e, bidja organika u dan il-flus aħna jom sena wara li bdejna bil-proġett u allura dan kellu impatt fuq l-autorità lokali kellu joħroġ il-flus u dan kollu kien dejn sabiex naħdmu fuq dan il-proġetti. U anke kien hemm programm tal-Unjoni Ewropea li kien hemm fondi għalih mill-Kummissjoni Ewropea fuq is-saħħa waħna flimkien awtoritajiet lokali ta' pajjiżi oħrajn tal-Kroazja, tan-Norveġja, tal-Italja l-koll ipparteċipaw f'dan il-proġett. U aħna rajna illi l-ammont aħħari tal-flus tal-Kummissjoni Ewropea mar ġivejniex u għal raġuni dawn huma proġetti illi aħna qegħdin implementawhom ta' kuljum jaffettwaw iċ-ċittadini Eh, ta' kuljum ukoll fir-raħal tagħna ġifieri aħna wkoll għandna proġett ieħor li huwa koordinat mill-Kamra tal-Kummerċ fi Spanja u eh, huwa maħsub sabiex aħna nibnu eh, klima għal kumpaniji u għal business people ħalli noħor u dan l-ambjent, waħna fil-fattu koll anka dwar dan kena nistennew il-fondi li jaslunna mill-Ewropa u dan waslu tar-dinja realta realtà illi għandna bħalissa fiż-żona tagħna u nixtieq insaqsi kif huwa possibbli li l-flus u l-fondi li qed jaslunna fi Spanja qegħdin iridu jgħaddu minn taħt idejn il-gvern nazzjonali u l-gvern reġjonali u meta mbagħad aħna nitolbu għal ehm, programmi ta' finanzjament lokali aħna naħsbu illi allura il-ġestjoni ta' dawn il-proġetti jista' jkun diffiċli ħafna minħabba dewmien fil-ħlas ġifiri. Sabiex niġbu daw il-punti kollha, jekk inħarsu li s-sitwazzjonijiet tal-autorità lokali aħna nirrappreżentaw anke fuq sma oħrajn, fl-Ewropa aħna Nazbu illi għadin naħdmu namlu minn kollox sabiex nofru l-istess opportunitajiet li ċadżedajn kollha, nofru l-perspettivi, naraw illi huma jkollhom possibilità ta' impjieg u dawn Eh, huma affarijiet li għalihom żgur li hemm fondi Ewropew, huma affarijiet li huma importanti ħafna, importanti li jaslulna dawn il-fondi illi aħna għanna tant bżonn sabiex naw li jkun hemm konverġenza bejn l-awtoritajiet lokali tagħna, però u wkoll nifukaw fuq l-aħħar nies illi jużawhom dawn il verament għandhom bżonn dawk il-fondi ċittadini tagħna u rridu wkoll nħedġu lil dawk eh, l-istituzzjonijiet li jieħdu ħsieb it-qassim tal-fondi illi jippruvaw ma jibatumomx daqshekk tar dawn il-fondi u din mħabbar din għadha taffettwa mbagħad il-likwidità tal-awtoritajiet eh, lokali. U l-flus mbagħad meta jaslu fuq il-livell ta' nazzjonali mbagħad idumu ħafna wkoll ma jitqasmu fuq il-livell reġjonali u dan ħajħloq problemi fl-implementazzjoni tal-proġetti minħabba li l-flus mhux qed jaslu fuqhom fil-waqt li tant ikun hemm bżonnhom biex aħna immexxu ċertu eh, proġetti u naħseb li dak li jibbenefika ġifiri l-autorità lokali, xi kultant ma jkunx jista' jkompli bil-proġett minħabba li ma jkollux il-fondi, il-fondi jridu jaslu faqtom inkella ħan ispiċċaw ħafna dejn. L-investiment f'dawn it-tip ta' proġetti minn ħata tal-awtoritajiet lokali minkejja li dawn kienu iffinanzjati mill-fondi Ewropej jistgħu waslu għas sitwazzjoni li l-awtoritajiet lokali ma jaċċettawx din il-proċedura, maħabba din tkun proċedura lokali. U U fil-fatt l-autorità lokali ma tkunx tista' tieħu r-riskju li tħallas għal proġett partikolari. F'ħafna każijiet aħna naraw li flus ma ma jkunux qegħdin jintefqu fuq proġetti ta' priorità ekonomika u kultant tara li l-organizzazzjonijiet ikunu dejjem irrappreżentati mill-iktar partiti politiċi b'saħħithom. Importanti li fondi Ewropej jintużaw bl-aħjar mod. Inkella nistgħu nsibu ruħna fis-sitwazzjoni fejn ma nkollniex idea u evalwazzjoni ċara ta' dak illi qed jiġi bil-flus fuq il-livell municipali. Nixtieq illi intem billi ngħid li din il-kwistjoni kollha kemm li taffettwa muniċipalitajiet bħal parraħal tiegħi fi Spanja kif ukoll fl-Ewropa nixtieq illi minħabba fihom nagħti xi ftit rekomendazzjonijiet li nistama li jkunu sirja fil-frażi ta' tfassil tal-programm il-ġodda. Importanti li jkollna leġiżlazzjoni li tiffoka fuq il-ħlas eh, f'perjodu qasir kif ukoll f'perjodu itwal ta' żmien u hemm bżonn li jkun hemm evalwazzjoni reali ta' din il-politika li bekk aħna nkunu nistgħu niskuraw li kollna regolamenti ċari u stretti ħafna dwar l-infiq ta' dawn il-fondi. Importanti ħafna wkoll illi aħna ninsistu l awtoritajiet lokali man biex dejjem jridu jispiċċaw situazzjoni ta' dejn. Importanti illi l il flus jaslu qabel mal-proġett ikun eh, implementat U apparti minn hekk l-awtoritajiet lokali wkoll iridu jiżguraw li jkunu żammu mar-rekwiżiti kollha tagħhom. U jaraw li huma ma jkollux ħa jqogħdu jibatu minħabba li kienu eh, għadu attenti u bdew jaħdmu fuq il-proġett f'waqtu u l-flus jaslu ktar tard issa dwar il-fondi Ewropej importanti li dawn il-flus jintefqu bażi Eh, fuq proġetti li kienu fil-fatt nataw priorità minħabba kriterji oġġettivi importanti li jkun hemm iktar trasparenza wkoll u parteċipazzjoni minħata ċittadini fit-tfassil ta' dawn il-proġetti u jekk aħna inqablu sitwazzjonijiet ta' awtoritajiet lokali u reġuni differenti, importanti li mbagħad naraw eżattament ikun għadija ċerta kif intefqu l-flus il-fondi u jekk għannix proċedura ta' kofinanzjament li effiċenti jew le, u anka dwar il-ħlas ta' proġetti differenti li kienu suġġeriti jew li bdew ikunu implementati, ħalli nkunu nafu kemm ħajaslu tard il-flus f'kull lokalità u f'kull awtorità lokali, jiena naħseb li importanti li kulħadd jassumi r-responsabilità tiegħu speċjalment jekk il-proġetti ma kienux implementati kif suppost, jekk inħares lejn iż-żona tiegħi li permezz tal-programmi ta' fondi Ewropej aħna rajna li kellna noqogħdu nistennew għal xi xahar. U allura nixtieq eh, aħjar taqta' fil-qasir jgħid il-President Iva jiena nixtieq ngħid sabiex eh, nara illi jista' jkun hemm xi ħaġa negattiva u xi ħaġa li żgur mhix f'posta jekk l-awtoritajiet lokali ma jħallsux il-proġett jekk il-fondi jkunu waslu. Jiena naħseb illi l-affarijiet mhumiex mexjin kif suppost jekk l-awtorità lokali ma tkunx qiegħda tipparteċipa fi proġett illi għalih hemm fondi mill-Unjoni Ewropea minħabba li jkunu qegħdin jibżgħu li ma jistgħux iħallsu eh, għaddejn u joħorġu flus minn qabel qabel ma jaslu l-fondi importanti l-awtoritajiet lokali jkunu mejjuna mill-Unjoni Ewropea ħalli il-flus verament jintefqu favur eh, ċittadini u għad ċittadini u għal il- u dan ikunu mbagħad affarijiet li jkunu trasmessi lill-ċittadini fuq il-livell lokali. Dawn għandhom ikunu misuri li jkunu Sirja minħabba illi dawn huwa miżuri li ħajkollhom effett fuq iċ-ċittadini kollha importanti li nħarsu lill l-awtoritajiet lokali ħalli naraw Illi jekk aħna d-dinjità nerġgħu nagħtu lura liċ-ċittadini u mbagħad nistgħu nerġgħu nagħtu dinjità lill-Ewropa. Grazzi. Grazzi tassew għal dawk il-kummenti. Mela ftit kummenti issa ser ikolna uh, interpretazzjoni tal-Malti wkoll sa tmiem tal-laqa dak l-ewwel punt u mbagħad it-tieni punt il-kummissjoni ser ikollha titlaq fis sin kwart. Mhux faċli tkun kummissarju kif tistgħu taraw. Ovvjament inti jkollok impenji, gvernijiet jihdu impenji, imbat ma jatux il-ħlas u ovvjament aħna rridu nipruvaw namlu dak kollu nistaw sabiex nibbilanċaw dak li hu kważi impossibbli. Jiġifieri tliet prezentazzjoni li aħna smajna ta' bilħaq juru li l-gvernijiet verament iridu jikkjarifikaw il-pożizzjonijiet tagħhom għaliex aħna ma nistgħux nimxu kif sejrin. Mela, issa ser nagħti l-kelma l-Onorevoli Gressler, il-President tal-Kumitat Budgetarju fil-Parlament Ewropew. Għandkom żewġ minuti. Sinjura Kommissarju, jiena naħseb li kien verament interessanti dak li qal is-sindku u dak li qal il-President tal-Kumitat tal-Baġġet ukoll jiena r-rapporter għal eh, revizjoni tal-budget tas sena 2013 u nixti illi ngħid li aħna nkwetati ħafna fuq il-fatt li s-sistemi ta' kontroll u ta' ġestjoni mhux qed jaħdmu fih dan l-istati membri allura nixtieq li nixbilkom l-attenzjoni għal dan il-fatt u nixtieqkom li intom tieħdu ħsieb dan il-punt minħabba dan għandu konsegwenzi finanzjarji fil-qasam agrikolu aħna fil-fatt kellna Eh, xi 200 miljun euro li kienu fil rissi minħabba li ma kellniex garanziji fil-dak li għandu ħlas eh, l-għandu xaqsam ħlas dirett u kol kienem miljoni ta' euro u kienem 150 miljon fil-fat fi Spanja fil-Greċja 170 miljon euro, dawn kellu xaqsam mal-ħlas dirett issa f'dak il-fizvilup dirett ukoll kien hemm ħafna bidju ta' dejn u dan weħlu x'imkien fl-istati membri. Aħna rajna wkoll li anke f'dak li għandu xi qasam mad-dejn u l-fondi strutturali. Aħna kellna 450 miljun f'riskji e, aħna Naħsbu wkoll illi fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea urid li kien hemm żball ta' 0.6% u issa qiegħda fil-fatt kolleġieta u waslet għal 5.6% dan kien kien differenza kbira għal din raġuni jiena nixtieq illi sistemi ta' ġestjoni ta' kontroll għandkom s-sibo anke f'dak li għandu jaqsam l-istrumenti ta' engineering aħna eh, fil-fat rajna li kienem xi 535 miljon euro il-nata l-banek. Iżda l-ibda euro ma wasal għant il-beneficjari. Jena nishtiq u kol nejdilkom illi dan kien mit-taqsira tar-rapport jien minħabba li dan huwa rapport li naħseb li jixraq li intom ta' tuħdaqatajn u hekk kif qal is-sindku m'għandniex nagħmlu affarijiet li kontradixxu li xulxin. Irridu nieħdu ħsieb is-sistemi ta' kontroll fih dan l-istati membri ħalli bekk nkun nistgħu nidentifikaw il-problemi. Merci Madame la Présidente. Grazie tassew. Ovvjament il-kontroll huwa neċessarju, però ma ridux inżidu aktar affarijiet komplessi ma' din il-kwistjoni. Issa l-Onorevli Norman Brackman. Sur President, jena naħseb il-kredibilta hija importanti u mhux il problem mhux għadem ħabba li kontijiet mhux qed jitħallsu, iżda hemm numru kbir ta' proġetti li ħarġu minn eh, bosta osma politiċi differenti, fond soċjali, fond agrikolu, aħna nafu illi umbat meta wasalna għal-fondi kienem eh, nuqqas ta' mit eh, euro jina naħseb illi fil-fat illi dan għandu xieqsam ukoll mal kwissjoni tal-programmi fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea rridu naraw jekk għandniex bżonn ta' eh, programmi iktar wiesa u hekk kif aħna iddiskutejna u kif għan iddiskutu għadha fil-planarja rridu naraw jekk dan mhumiex ta' kontribuzzjoni importanti li jistgħu waslu għal titjib tal-infrastruttura u anke dwar dan nixtieq nitkellem fil-qosor jekk aħna diġà kellna l-idea li l-fond ekonomiku jista' jenna jiena naħseb li fil-budget nazzjonali rridu naraw li konna finanzjament biżejjed. Iżda aħna nafu illi dan jista' ma jkollu libda. Eh, effett u rridu noqogħdu attenti ħalli naraw x'tip ta' flessibilità nistgħu nofru lill-istati membri. Apparti minn hekk anke dwar il-fondi strutturali importanti li nifukaw u nimplementaw dawk il-proġetti li verament jistgħu jgħinuna nilħu l-għanijiet tagħna. Anke l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea żgur li ħa eh, titlef. Importanti li nżidu l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea u aħna nħassu dawn il-kontijiet li għadhom pendenti. Grazzi. Merci. La parole est à Monsieur de Montgolfier. Grazie. Issa l-Sur de Molfi. Iva jina nishti uh, eh, nirringrazzjak u nishti nibda billi nirringrazzja l-President. Grazzi tal-niziltu dan il-punt fuq l-agenda, dan huwa ta' tħassib minħabba l-ammonti li semmew 3 biljun euro u minħabba wkoll id-diffikultajiet li entitajiet li kwali ser jkollhom meta niġu biex nassikuraw li l-ħlasijiet mill-Unjoni Ewropea ovvjament eh, jitfaċċaw żewġ mistoqsijiet. Dan għandux jaqsam mal diskwit li forsi hemm rigward eh, dewmien fuq il-ħlas hemm xi diskwit fuq dawn l-affarijiet Mbagħad rigward in-natura tal-programm li huwa qed jiġi affettwat minn dawn il eh, dan id-dewmien. Għanna informazzjoni dwar il-programmi u b'mod ġenerali nista' jkollna daqsxejn iktar dettalji. Kif nistaw forsi nisma' aħjar dawn id dewmien fil-pagamenti? Grazzi tassew. Issa s-sur Sikret Marexxan. Grazzi tassew, kummissarju, għal kemm inti kont les li timpenja ruħek maħna hawnhekk mid-deputati tal-Parlament Ewropew u membri nazzjonali u biex niddiskutu din il-kwistjoni tant importanti. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Artwi għal eh, diskors tiegħu u l-isfidi għandna qudiemna u anke l-prezentazzjoni ta' situazzjoni li aħna t-naffaċċaw, anke f'depaċċajna dawn l-axħar snin fin-negozjati tagħna u li ser nafslu għal ftejim fuq il-budget Ewropew tal-Unjoni Ewropea. Il-fatt li aħna t-niddiskutu il-problemi tal- kontijiet mhux imħalsa juru li aħna qed naraw ir-rwol u l-benefiċċju li dawn jistgħu jżidu magħhom anki f'dan id-dibattitu sabiex insolvu l-problema ta' kontijiet mhux imħalsa. Ovvjament il-verità li s-sena li għaddi taħna rnexxielna kif għattajja inti stess kummissarju li nistabilizzaw il-problema, però aħna sissa għadna ma ilħaqniex soluzzjoni sostenibbli u l-budget jeħtieġ eh, li aħna nilħu dak li eh, ħana fil-2014 din tista' ssir realtà din is-sena anki iktar il qoddim u l eżempju li aħna rajna fil-passat bil-programmi tal-Unjoni Ewropea li ma setaw xiġu finanzjati, per eżempju l-Erasmus tal-2013, dan ir-riskju xorta għadna t-naffaċċaw. U għalek u għadmir tana bħala membri tal-Parlament Ewropew u membri u kol ta' eh, Parlamenti Nazjonali sabiex mod konstruttiv nimpenjaw ruħna sabiex aħna nsibu soluzzjoni fil-medda twila ta' żmien għal problema tal-ħlasijiet. U jien naħseb li din tista' tkun sistema ġenwina ta' riżorsi propji, sempliċi, trasparenti u għalhekk issa nixtieq nistieden lil alkoll u l-kummissarju u nkun grat ħafna lejk jekk inti tista' taqsam il-ħsibijiet tiegħek dwar jekk temminx li soluzzjoni fil-medda twila ta' żmien qal noqasijiet ta' ħlasijiet jististax tintlaħaq taħt il-qafas leġislatura preżenti U tini net, xini l-perspettiva tal-Komissjoni dwar ir ruol tal-Parlamenti Nazzjonali li jistaw ikollhom biex jindrizzaw din il-problema dwar in-nuqqas taħla sijiet, speċjalment meta nqisu il relazzjoni differenti li jeżistu bejn il-Parlamenti Nazzjonali u il-gvernijiet fi 28 stat membru. Grazzi. Grazzi Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Anna Madrasu. Grazzi tassew, Sur President. Nil-għadin uniħud l-opportunità sabiex nitkellem hawnhekk dan il-Parlament fejn l-istati membri kollhom rappresentati, u għalhekk nixtieq nagħti l-perspettiva ta' Spanja u anki nesprimi l-impenn tagħna lejn l-Unjoni Ewropea. Dalodu aħna kellna diskussjonijiet fuq il-kompatibilità tal-politika ta' austerità bil-politika ta' stabilità u tkabbir. Jina xtaqt nisħaq ukoll l-isforzi li edha tamel Spanja bħala pajis biex tħallas id-dejn tagħha u anki tnaqqas il lisbilanċ tagħha u anki taqat flimkien dan l-impen flimkien ma' konsolidazzjoni fiskali permezz ta' riformi strutturali li mod ġenwin qed ibidlu l-sitwazzjoni ekonomika Spanjola. Aħna għaddejna minn reċessjoni għal il-mexxej Ewropew meta niġu għad kabbir u anki l-ħolqin tax-xogħol u dan grazzi għal riformi strutturali marbuta u kol ma impen sħiħ għal konsolidazzjoni budgetarja. Għalek jina xtaqt najt li aħna impenjati b'mod sħiħ li l-Unjoni Ewropea unek. Pero, aħna tal-fema u kol li flimkien ma daw il-politika ta' konsolidazzjoni fiskali għanna bżon u kol nirattivaw l-ekonomija Ewropea pala xaġa sħiħa u dinja xaħġa li titissir permezz ta' politika ta' tkabbir, stimolu U għalek il-vizjoni li natatilna mill-sindku Spanjol dwar il-ħtieġa li inkomplu nikontribwixxu għal fondi strutturali hija ferm importanti għaliex dawk il-fondi jistgħu jagħmlu u jagħtu kontribut qawwi lill żvilupp ekonomiku l impjieg fi Spanja. Grazzi. Grazzi tassew. Issa meta inqisu il-kummissarju għandu il-fat li huf mafuż bil-ħin għaliex irid jitlaq f'nofsinhar fis-sena sin kwart nixtieq nagħtiha l-kelma sabiex bek tkun tista' twieġeb għal mistoqsijiet li saru. Grazzi ta' sew skużawni mill-ġdid għaliex jiena għandi obbligazzjoni oħra. Għandi grupp ta' nisa nirrit niltaqa' magħhom għalhekk inħoss li nkun qed noqoshom rispett jekk immur tard. bħala uh, kommissarju għal rizorsi umani rridu naraw li aħna nilqu l-għanijiet li ninkludu l-40% tan nisa fl-amministrazzjoni fil komissjoni sat minn ta' dan il-mandat sabiex bekk ikollna aktar prestazzjoni tajba u produttività. Dik nota qasira li xtaqt najdilkom. Kienet ħaġa interessanti ħafna li eh, fil-kommenti tal diskors tal sintku Spanjol eh, kellu referenza għal loba futbol bejn nisa u l-irġiel. U l-nisa u kol rebħu dawn il-lob tal-futbol. Ta' kien punt interessanti, pero u għet mill-punt interessanti li saru dal-ħodu kien ktar u għet importanti u dan għandu xieqsam għal kritiċità li wieħed jibni mill-ġdid il-fiduċja, fiduċja maċ-ċittadini tagħna fuq il-valur tal-Ewropa, kemm wieħed jista' jisserraħ fuq l-Ewropa, u anki l-kwistjoni ta' ħlasijiet hija waħda mill-mod kif aħna nistgħu nibnu il-fiduċja mill-ġdid, mhux biss għal proġetti individwali, imma għal ġid komuni biex ikollna Unjoni Ewropea b'saħħitha. U għalhekk aħna nixtiequ li il-nuqqassijiet ta' ħlas din il-problema ta' nuqqas taħlas eh, tiġi solvuta mhux aktar tard mill-2016 aħna tnieħduha b'serjetà kbira. Ippermettuli li nagħmel erba' punti għal kummenti li saru mela l-ewwel punt rigward il-kwistjoni ta' dewmien fil-ħlasijiet. Jina smajt eżempi drammatiċi ta' dewmien fil-ħlasijiet U kull darba li dan isseħ ikun hemm xi ħadd ovvjament li jintlaqat, forsi jkun negozju li rati ta' interess iridu jitħallsu. Ovvjament dan huwa flus me għand il-kontribwenti tat-taxxi li setgħu jintużaw b'mod aħjar. Però id-dewmien fil-ħassijiet huwa prodott ta' fatturi varji. Il-Kummissjoni jew l-aktar dewmien li kellna li kien twil kien ta' ħames xhur. Mbagħad għaddi tanki sena ta' kontit li ma tħallsux jew sena u nofs. Eh, ovvjament il-mod meta aħna nirċivu l-kontijiet, ovvjament aħna napprovawhom daw jaddu għall awtorità ċentrali, mbagħad reġjonali, mbagħad beneficjari u għal raġunijiet differenti minħabba anki forsi affarijiet amministrativi dan il-ħlas jittardja. Issa l-obbligazzjoni kollettiva tagħna u li nippruvaw infittxu għal simplifikazzjoni ta' daw il-proċessi. Però xaġa li tħassibni ħafna li kull darba aħna jkollna inizjattiva għal simplifikazzjoni aħna nibdew fuq trid tajba u mbagħad Ovvjament ikun hemm ħafna diskussjonijiet mal-Kunsill, mal-Parlament, u sakemm nil-ħulan tana, naħseb <laughs> il-proċess jispiċċa aktar komplikat mill-li kien, u għalek aħna rridu ntemmu din is-sitwazzjoni. Minna ħatana nista' ngħidilkom li għandna determinazzjoni qawwija u simplifikazzjoni tkun tfisser eżattament dan. Xaħġa tkun ikkomplikata u aħna nissimplifikawha. Ma tistax tispiċċa bil-kontra. Iva, jina nista' ngħidilkom li jina ġejja minn organizzazzjoni kbira, jina kont naħdem fil-Bank Dinji u il-burokrazija nafassew xej ma seta jissorprendini imma zbaljajt għaliex hawnhekk għandna bosta komplikazzjonijiet. U qed ngħidilkom hekk eh, għax naf li din qed tweġġa' l-kredibilità tagħna u qed naqar il-fiduċja tagħna apparti li qed tagħti daqa taħarta lill proġetti. Ġifri aħna qed nippruvaw nilħu dawn l-anijiet, ġifri lan ta' simplifikazzjoni u li l-ħlasijiet jiddew jitħallsu fil-ħin. Aħna nabżon eh, garanziji, aħna ta' sekwit insibu li tajjeb iksir għadu ta' l-ħazin u viċa versa, lek aħna rridu noħol u proċessi mod strutturat dak li rridu namlu, dak li e, ma nistawx namlu minn daw il-proċessi. Irridu naraw dak li użejjet mbagħad u nixtu l-attenzjoni fuq verament l-ewwel pilastru ġifri dak li rridu namlu tassew, dak li rrid isir. Nittama li aħna nkunu nistaw niksbu l-appoċ ta'kom sabiex bekk verament naslu għal dak l-istadju. Regolamenti eh, midjunin bil regolamenti eccellenti jeżistu, ovvjament rridu wet u għom imma, għalek jistaw ikunu tajbin. Pero għanna, forsi mm, ħafna amministrazzjoni, ovvjament, kulħadd qed jispiċċa jispiċċa ostakolat minn din l-amministrazzjoni. Ovvjament inti taf imma però meta jkollok ħafna idejn fl-istess fl-istess aġina ovvjament ħarbit ser ikollok. Issa, it-tieni kumment tiegħi, it-tieni punt tiegħi. l autoritajt lokali fl-aħħar mill-aħħar, il beneficiari l-utenti aħħarija, ovvjament qed iġġerru il-diffikultajiet tal-impatt negattiv. Għalhekk jina sħaqt ħafna u xrid nixħet l-attenzjoni fuq ir-riżultati għaliex dak li rridu dak irridu nibdew nibnew b'mod konsistenti u dak li verament jinsab friskju. Dak li jista' jintilef jekk aħna verament ma nfaslux il-programmi ta' mod effettiv. Il-kellima fil-fat poġġew ukoll attenzjoni fuq il-fat li għandna poġġu infaslu prioritajiet ċari, għanijiet ċari u anke nagħmluhom trasparenti dawn l-għanijiet għaċ-ċittadini stess. Għaliex il-kontroll tagħna jinsab fuq elementi marbuta ma' trasparenza u responsabilta li toħroġ minn dan kollu. Issa għandna problema u irridu naraw kif se nselvuha. Aħna trasparenti ta' sew anzi aħna tant trasparenti li qed et infaslu kollox dokumenti ċar bir-reqqa li jumbat ħafna drabi diffiċli taqra dan id-dokumenti u diffiċli ssib dak li trid għaliex issibu f'ih dawn id-dettalji kollha, kontrolli multipli, verifiki, u għalhekk aħna rridu nsibu soluzzjoni aktar sempliċi biex nagħmlu dan kollu. Issa, it-tielet punt tiegħi. Kemm ħanaħsbu b'mod kritiku li fl-aħħar mill-aħħar najdu iva għanna rekwiziti ekonomiċi makroekonomiċi, iva rridu nkunu ċari dwar il- Kwestjoni finanzjari tal-Unjoni Ewropew kemm huma adegwati, però dan ovvjament li tikollu wkoll attenzjoni fuq it-kabbir u anki l-ġlida kontra l-inugwaljanza. U fil-mandat tal-Kummissjoni din dan huwa sentiment qawwi ħafna. U naħseb li intom smajtu dan il ħsib ukoll anki minnaħa tal-President Juncker u l-kollegi tiegħi stess. L-aħħar punt kienet kwistjoni li tresqet fuq soluzzjonijiet fuq il-medda twila ta' żmien u jekk dawn jistgħu xintlaħqu taħt il-qafas preżenti Ovvjament, aħna nistaw noħolqu bilanċ, nistaw namlu dan permezz tal-fat li aħna narfu x'inhuma limitazzjonijiet tal-qafas finanzjarju preżenti, jiġifieri aħna ma nistgħux nimpenjaw ruħna b'mod eċċessiv, irridu nqogħdu attenti fiex nimpenjaw ruħna, però iva, nistgħu nibbilanċaw il-kontijiet tagħna, Pero di miex il-kwistjoni prezent prinċipali, għanna l-aħjar prioritajiet infasla u l-budget tagħna huwa għallok għad tajb biex il-ħadaw il-prioritajiet. Xaħat qal għaliex ma jkollokx aktar proġetti kbar u mbagħad ehm, tipprova tara kif ħat eh, tilħaq ir-riżultati kbar ma forsi mhux dawk inqas żgħar. Pero ovvjament jista' jkollna proġetti żgħar li jistgħu jilqu benefiċċji kbar u dan smajtuh mill-kelliema stess, pero Hawnhekk iridu għal-kannix ċarezza f'dak li aħna qed faslu bħala qanijiet. Nistgħu nilħu dan is-suċċess bil-mod kif aħna qed nigwadanjaw il-flus, speċjalment meta nqisu li ħafna minnhom ġej mill-kontributi tal-GNI. 80% si ġej mill-GNI u għalhekk għatweġiba tijaj għal dan hija le, aħna rridu nsibu mod kif aħna nistaw intejbu l-ambjent ta' negozjati tagħna sabiex bekk aħna jkollna iktar eh, eh, moħna ċar dwar l-anijiet tagħna. U inkunu inqas ostili meta niġu għal negozjati fil-budget. Jekk aħna verament nixtiequ suċċess għal ġejjieni, aħna rrid ikollna affarijiet ċari f'moħħna dwar il-prioritajt u l-anijiet tagħna. Grazzi. Sans abuser de votre temps, y a-t-il des contentieux Grazzi. Ma nridux naqru l mill-ħin tiegħek, nafu l-għandek impenni oħra. Hemm xi disgwidi legali oħra fir-rigward id-domin eżistenti għal pagamenti? Twiġi il-Kummissarju. Ma nafx b'xi każ legali kontra l-Kummissjoni Jiena naf li kien hemm diżwidi legali fi rigward il-progress fuq level lokali imma sa fejna ma kienx hemm każ legali kontra l-Kummissjoni. għanda raġun nħares li l-kollega biex jgħidli aħjar. Ma l-fatt li m'hemmx każ legali u min jaf forsi sakemm qegħdin bil edawn feċċet xi ħaġa. Imma il-fatt stess m'għandux fister li għandna nistrieħu fuq dak li ksibna, għanna obbligu li nħallsu l-pagamenti tagħna, l-kontijiet tagħna u għanna 25 biljun euro pendenti. U kellna eżempju xi fisser meta ma nħallsux dawn il-25 biljun euro, tkellmu dawk ta' qabli biex jispjeganna xiġri. President, Grazzi, nserħu fuħek mela biex semplifika l-proċeduri ma nistati membri u koll għandhom ideja ma xmux l-Europa biex toħloq komplessitajiet amministrattivi u mal amministrazzjonijiet stess li ħafna drabi jkunu komplikati fis-sistemi tagħhom. Għalhekk nistgħu verament niksbu progress flimkien, nħarsu l-qudiem għal riforma tal-qafas finanzjarju multianwali l-MFF u ejja nittamaw li dan mhux biss impenji li għamel il-Kunsill meta ġejna biex nadottaw l-affarijiet biex ibellanna l-affarijiet imma verament ikonna riforma tal-MFF. Issa rridu naraw sarraf l-impenn li kien hemm wara l-elezzjonijiet Ewropej ta' Mejju u nittamaw li meta jkollna rieżami tal-patt ikun hemm sforzi biżejjed biex nindirizzaw dawn il-pagamenti pendenti. il konti pendenti li għadhom ma tħallsux. Nappellawlek biex tikseb bilanċ, nafu li diffiċli. Grazzi ħafna tal-li kont prezenti u issa nadda l-mikrofonu l-kellima li għandi fuq il-lista tiegħi. L-ewwel is-sur Zidam probabilment ma pronunzajċ il-kilien ismek tajjeb, mbagħad is-sur Zirkovic. Iva. Jekk jogħġbok. Grazzi, President. Kellek pronunzja tajba ħafna, President, ta' kunjomi. Huwa ċar illi il-kriżi tal-pagamenti kollha influenza fuq il-kredibilità tagħna u nitilfuha. L-iktar importanti huwa li l-proġetti jiġu implementati b'mod effiċenti u li jkun possibilità għall-applikazzjoni ta' proġetti. Huwa ċert li r-reviżjoni li ser ikun hemm tal-qafas finanzjarju multianwali għandha tisħaq fuq ir-reviżjoni tal-effiċenza u dan għandu jkun sforz is-soktat attività li nkompluha sabiex bekk ikonna korrezzjonijiet aħjar mod aktar faċli u nħejja ruħna għall oqsa finanzjarji li jmiss. Waħda mill-miżuri li nista' nimmaġina li tkun utli jekk mhux soluzzjoni ħarija għaliex soluzzjoni ħarija hija li fl-aħħar mill-aħħar inħallsu kull tip ta' dejn li għandna huwa l-użu tal-banek tal-iżvilupp fl-istati membri. Maruf bħala fatt illi id-dejn fl-ekonomiji waslu ċertu imax u jiġbed ċertu interessi minn atturi differenti u għalhekk għandna l-possibilità illi ħadd ma qed jitlob għal imax mill-Kummissjoni Ewropea. Irridu naħtfu din l-opportunità biex nużaw il-banek ta' investiment u banek tal-iżvilupp l-istati membri li tista' tħaffef daqsxejn il-proċess u niżguraw li nkunu operattivi, pragmatiċi u jkollna intenzjoni tajbin biex insolvu il-problemi. Fil-qosor il-miżuri tal-Bank Ċentrali Ewropew ikollhom influenza fuq il-budget is-sostenibilità tiegħu u l-bilanċ in ġenerali. Dan huwa wieħed mis-suġġetti importanti li għandna nibdew niddebattu forsi għaliex ikollu impatt fuq l-affarijiet u nemmen li hemm ukoll fatturi multiplikaturi hawnhekk meta niġu biex niftħu postijiet ġodda tax-xogħol u waslu s-sostenibilità tal-budgets tal-futur. Grazzi. Merci, monsieur. Il-President, eh, grazzi. Naddi l-mikrofonu l-Sinjura Zaballa. Gardia Zabal li hija rapporter għal dokument tal-budget tal-2015. Grazzi, President. Meta deċidejna flaqa koordinata tal-koordinaturi biex ndaħlu dan il-punt fuq l-agenda, l-ideja kienet li konna dibattitu mal-kollegi tagħna mill-Parlamenti Nazzjonali biex nidentifikaw li mija l-problema reali tal-kontijiet mhux imħalsa u biex naraw l-affarijiet fil-post Tlet kellima kienu li ħafna li nisimaw minn għandhom biex ikonna esperjenza bil-fatti ta' x'jiġri ġrajiet ċari u reali ta' xieġri meta ma nħallsux il-kontijiet u anke biex forsi nsibu soluzzjonijiet. Naħseb mill-punt di vista tal-Parlament Ewropew rridu nixbu l-appoġġ mill-Parlamenti Nazzjonali għal dak li huwa meħtieġ. Kifet jiena timfaj sal-rapport tal-budget tal-2015 hemm diffikultà kbira biex ninnegozjaw il-budget mhux biss fil-2015 imma anki il-budget mill-2010 l-hawn għaliex anki jekk fuq il-karta il-Parlament Ewropew għandu pożizzjoni ndaqs mal-Kunsill biex naslu għal bil budgetarju r-realtà hija kompletament differenti kien hemm disgwidi li damu bosta ġranet mal-Kunsill, il-Kunsill jimponi l-kriterji tiegħu, ċifri tiegħu iwebbes rasu u jgħid illi rridu nibqgħu bil-pożizzjonijiet tagħna, rridu naraw kif ħan rezistu din il-pressjoni, din l-attitudni u rridu nbidlu wkoll il-mod kif nifinanzjaw il-budget għaliex hemmhekk bdiet il-problema reali. Għalhekk importanti għalina l-koll u l-kollegi tagħna fil-parlamenti nazzjonali li jkunu konxi eżattament dwar x'jiġri bil-kontijiet mhux imħalsa, kontijiet pendenti. Għaliex Il-problema tibda mill-gvernijiet nazzjonali u mbagħad iridu ngħaddu għall-Kunsill biex bekk niżguraw li l-Kunsill jifhem li dan huwa budget importanti, l-budget Ewropew, budget għall-investiment. U dan il-messaġġ li rridu waslu. Forsi jkun loġiku għalhekk illi ikonna mod kif nistgħu nimxu l qudiem u mhux ikonna muntanja ta' pagamenti mhux imħalsa tal-passat ma jistax ikun hemm deficit tal-pagamenti u tal-flejjes, u għalhekk liktar iktar ħaġa importanti hija li l-ewwel nett nitolbu daqqatit mill-kollegi tagħna fil-Parlamenti Nazzjonali jagħmlu ftit pressjoni fil-debattiti tagħhom, fil-kumitati tagħhom u fil-parlamenti fil-kostitwenzi tagħhom. U jitolbu lill-gvernijiet tagħhom biex jekk joġobhom jagħmlu l-alma tagħhom biex niżguraw li l-budgets tagħna Ewropej jistgħu jimxu l qudiem kif suppost. Nkella jkollna dowmin fil-pagamenti u noqogħdu nitlaw mudwar kif ħanħalsu imax jew le. Iva, fl-aħħar mill-aħħar nħalsu imax fuq domin tal-pagamenti, imma importanti ngħidu li fil-politika ta' koezjoni dawk loqsma li għandhom bżonn l-appoġġ Ewropew l-aktar huma dawk li l-iktar huma mil quta mill-problema tal-kontijiet mhux imħalsa. Għal daqstant, fil-fatt, Il-fatt li l istati membri mhux taħalsu dawn il-kontijiet isa mhux taħalsu lilhom infushom sa ċertu punt. U ħafna minnhom qed jitres dawn minn dawn il-każijiet qed jitresqu qudiem il-qrati biex ikun hemm każ legali u għalhekk hemm bżonn ta' pjan ta' investiment. Huwa pjan ta' investiment ta' Juncker sinifikanti imma fl-istess ħin mhux kapaċi nużaw l-odot li diġà għandna għall-investiment permezz tar-regoli budġetarji li għandna diġa minn issa. Grazzi tal-li ressaqna dan il-punt fuq l-agenda għallum importanti li najdu li jekk naħdmu fl-imkien jekk nisbdu ħabel wieħed fl-imkien mal parlamenti Nazzjonali nistgħu nsibu tarbtin il-problema tal-kontijiet mhux imħalsa. Grazzi. Grazzi il-President issa onorevoli Borġ. Grazzi. Tack så herr ordförande. Jag kan bara lova EU-parlamentet. L'onorevoli Borg, mill-Svezja. Grazzi President, minna ħatana aħna nafu li misser ikun hemm għajnuna mill-Parlamenti Nazzjonali jekk qed nisimgħu din lajta għaliex irridu naraw x'prijoritajiet ser nistabilixxu fost il-spejjeż differenti kif ħan nallakaw il-flejjes? ħanna daħlu kollox budget Ewropew kbir jew inkella ħan indirizzaw kwistjonijiet internazzjonali bħal pereżempju l-kura tas-saħħa, eċetera. Il-banda l-oħra rridu ngħidu l-importanti li jkollna dibattitu fuq dan l-affarijiet. mbagħad nippruvaw nsibu xi tip ta' soluzzjoni. Aħna fuq il-livell nazzjonali ma tantx għandna jett fuq xiġri nistgħu nibatu għajnuna minn naħa tal-parlamentari tagħna ma ma tantx għandna jiet. Jiena ili fil-Parlament Svediż għal 15-il sena. U nixtieq ngħid li iva hemm titjib li nistgħu nagħmlu ħafna wkoll. Aħna rridu ninvestu fl-iskejjel, fil-saħħa u anki fis-sigurtà soċjali u flok noqogħdu nallokaw iktar flejjes l-Unjoni Ewropea, naħseb li ma tantx għajb, ma tantx hija kooperazzjoni Ewropea sabiħa hekk, naħseb il-votanti Zvediżi mhumiex lesti jħallsu iktar minn żewġ biljun kroner li jħallsu diġà s-sistema bħala pagament dirett. Li ħassibni l-aktar huwa li għandna l-Parlament Ewropew minnaħa li jħoss li għandhom id-dritt għal iktar flus saħansitra. U min ser iħallas ser ikunu l-istati membri u ħadd ma jrid iħallas għal dan. Jien naħseb il-din tal-mistħija. Naħseb li importanti li nkomplu dialogu għax hemm bżonn ta' dialogu iva iżda qed nibdew minn punta tluq differenti ħafna f'dan id-dibattitu u għalhekk mhix kwistjoni biss li nagħtu iktar flejjes lill-Unjoni Ewropea. Ikolli ngħid illi Niħu pjaċir kif nistgħu nkomplu niddiskutu kif ħajkonna rridni fuq il-budget b'xi mod jew ieħor, iżda naħseb li qatt ma konna involuti f'dawn it-tipi ta' dibattiti. Inni fil-Kumitat tal-Unjoni Ewropea fl-Iżvezja 15 sena qatt ma ddiskutajna dawn l-affarijiet. Grazzi. Il-President. Għanna norganizzaw mela laqat bħal dan biex bekk naħdmu b'mod bażi aktar frekwenti bejnietna u nifmu aħjar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 Selli li għalih, jgħid president ikompli sur poj. Sorprizi bil-fatt illi hemm tant kontijiet mhux imħalsa 24 biljun euro, imma vera mistaġeb dwar differenzjazzjoni bejn l-Istati membri minn 4 biljuni għal Repubblika Ċeka, 4.7 biljuni għal Spanja, 3.7 biljuni għall Irlanda, 2.7 biljuni għal Polonja, u per eżempju l-Portugal Seba' miljuni, mhux biljuni. Allura hemm differenza enormi bejn il-pajjiżi differenti, diskrepanzi kbar, u għalhekk il-mistoqsija tiegħi din. Kemm hemm varjazzjoni? Tista' tkun ħtija tal-Ewropa din? M'hemmx ħtija l-Istati membri, imma mill-lider l-Istati membri Isu mandom xej tor taħħom, forse mandomx bizzejet mitedi ta' skrutinju għal proġetti, u għalek spiegaw li għal-fejem din differenza kbira. Jek najdu 25 biljun euro bħala ċifra totali, mod. Imma mbagħad hemm pajjiżi li m'għandhom xejn, u mbagħad hemm pajjiżi li għandhom saħan sitra kważi 4 biljun euro f'pagamenti mhux imħalsa, u għalhekk fid-diskors qasir tiegħi nixtieq ngħid li naqbel mal-kollega mill-Ġermanja li tkellem dwar wis frammentazzjoni li teżisti, forsi wis proġetti żgħar li jeżistu jekk trid leverage mill-budget Ewropew għal tkabbir, żvilupp ekonomiku u strutturali, allura forsi kieku jkollna numru iżgħar ta', ta proġetti akbar dan ikollu impatt akbar. Iktar milli ikonna mod kif indajfu kollox fejn ikonna eluf ta' mikroproġetti li ma jisarfu f'xejn fl-aħħar mill-aħħar. Kieku ikonna modi aħjar ta' kif ħaj jiksbu finanzjamenti dawn il-proġetti zzar iktar milli mill-Unjoni Ewropea li għandha tkun iktar proġetti kbar. Issa s-sur Karel Filer li wara ħar kellim. Eh, dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, já bych chtěl jen krátce zareagovat. Lodba Tajba, Grazzi, President. Nishtiq wieġeb fil-qosor għal dak li smajna fil-diskussjoni mbagħad nistaqsi mistoqsija. Kien hemm dubi dwar il-mekkaniżmi eżistenti tal-Unjoni Ewropea dan għadu u dak li konna nisimgħu fil-fatt iwassalna biex inkunu iktar ċerti dwar l-eżistenza ta' dawn il-problemi. Mhix soluzzjoni li noħolqu iktar kontroll jew li nikkumplikaw il-mekkaniżmi ta' kontroll. Is-soluzzjoni tkun li nagħmlu semplifikazzjoni ta' dawn il-mekkaniżmi kif qalu uħud minn kelliema qabli. Naħseb li kien kollega mill-Parlament Ġermaniż li saħaq ġustament tal-fatt illi r-rekwiżiti għandhom ikunu stabiliti iktar skont ir-realtà u għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din. Il-Kummissarju Georgieva semmit illi ir-regoli għandhom jiġu semplifikati u jkunu aktar trasparenti. Hemm xi pjanijiet biex ikun hemm semplifikazzjoni u iktar trasparenza meta nistgħu nistennew li xi ħaġa bħal din isseħħ. Grazzi. Si. Il-President. Grazzi. Grazzi għall kummenti tagħkom u għall mistoqsijiet tagħkom naħseb li laqat bħal dawn huma verament utli. Tassow. Meta qed li fid-diskors ftuħ tiegħi ta' din is-sessjoni li kont ħadsem f'dawn il-laqat u konferenzi interparlamentari fi Brussell bħala rappreżentant tas-Senat Franċiż. Niftakar laqat bħal dawn u meta mort lura Pariġi niftakar dwar xidma minna Dak iż-żmien ma kienx hemm vot ta' konklużjoni, ma kienx hemm dibattitu reali seħ u kont inħoss li kun importanti li konna relazzjonijiet aktar mill-qrib, kważi kuntat permanenti mal-parlamenti nazzjonali. Ma jistax ikollok il-Parlament Ewropew minnaħa għalih waħdu u l-Parlament Nazzjonali għarrajhom rridu li kun hemm konsistenza. Kontent li jirnexxinna jkollna din il-laqa, konxi mill-fatt li ma nistax nagħtu tweġiba l-mistoqsijiet kollha li jistgħu ikolkom. Iżda palma talbu l-koordinaturi u l-koordinaturi għandhom rwol ewlieni x'jaqdu fil-kumitati parlamentari kollha tal-Parlament Ewropew ridna nindirizzaw din il-kwistjoni tal-ammonti mhux imħalsa, tal-pagamenti mhux imħalsa. Għandkom kunu tafu li fit-tmim tal-2013 kien hemm iktar minn 220 biljun euro ta' RALs li huma impenji li nkunu ħadnihom imma mbagħad ma nkunux ħallasna lihom 150% tal-budget Ewropew dan. Għalhekk importanti li niġdulkom l-attenzjoni għal dan. Bat għandna żewġ ferat tal-awtoritajiet budgetari il-Kunsill li jirrappreżenta l-Gvernijiet u l-Parlament Ewropew min-naħa l-oħra. U issa fidejn dawn iż-żewġ ferat li jieħdu deċiżjonijiet fuq l-impenji. Il-parti politika huma l-impenji, il-pagamenti u biss huma ta' twettieq ta' diskussjoni politika u għalhekk neħtieġu impoġġu pressjoni fuq il-gvernijiet nazzjonali tal-Istati membri Naħseb li hemm bżonn nisħu biex l-isforzi tagħna budġetarji jkunu allokati għal ċertu kwistjonijiet. Smajċ kelkom xi tajdu u l-fatt huwa li l-qafas finanzjarju multianwali ta' din is-sena ma tantx jiffaċilita tal-affarijiet neċessarjament, u għalhekk fil-futur għandna nistaqsu jagħmel sens li jkollna dan it-tip ta' MFF? Il-fatt huwa illi budget mqassam fuq seba' snin mhix xi ħaġa konformi ma' ċikli ekonomiċi u tfisser illi jkun diffiċli ħafna li tilqa minn qabel biex twassal injezzjonijiet ekonomiċi meta jkun hemm problemi. Għalhekk hemm bżonn niddiskutu jekk li konna qafas finanzjarju multijanwali ta' dan it-tip tan twil ix ħaġa neċessarjament tajba. Ħadd nota wkoll ta' dak kollu l-intqal fir rigward is-semplifikazzjoni u l eħtiġ għalhekk illi ikun hemm simplifikazzjoni huwa minnu li impjiegi nħolqu fl-amministrazzjonijiet għaliex hemm ħafna kontrolli u verifiki li mhux dejjem ikunu konsistenti bejniethom u ta' sikwit kull ma jkollna huwa impjiegi. Għanna bżonn kontrolli, għandna bżonn monitoraġġ biex nevitaw li jkun hemm abbużi, iżda rridu naqblu x'tip ta' kontrolli rrid ikollna, rridu ngħidu fiċ-ċar min ħajwet taqxix u ġala darba jkollna regoli sempliċi nimxu l-qoddim għaliex regoli komplikati verament faċli li ddur magħhom xi kultant bħalma jiġri fis-sistemi tat-taxxi. Hemm ħafna żbalji u ħafna modi kif ma tħallas it-taxxa u għalhekk importanti nagħmlu tajjeb għal dawn il-problemi. Kummissarju Georgieva ħasra li kella titlaq qabel għax kieku kienet ta' titweġibiet oħrajn għal mistoqsijiet li tqajmu issa, speċjalment ment is-Sur Van Rompuy fuq il-kwistjonijiet u l-varjazzjonijiet minn stat membru għal ieħor għaliex ċertu stati membri per eżempju jibbenefikaw jekk nista' ngħidlek minn pagamenti malajr ħafna relattivament fil-waqt li stati membri oħrajn għadhom qed jistennew għal flus tagħhom għal ħafna snin. Din il-mistoqsija ħanibata l-Kummissarju Georgieva jkolli tweġiba għalik u jilek. bil-miktub. Naħseb li rridu nagħtu ħarsa wkoll lejn il-valur miżjud tal-plejjes Ewropej huwa utli huwa kontribut deċisiv biex intejbu l-kompetittività meta nitkellmu dwar kif ħan waslu tkabbir mill-ġdid u noħolqu l-impjiegi hemm xi nefqalija inutli sa ċertu punt u dan qed ngħidu meta nixtar il-konklużjonijiet tal-qorti tal-awdituri. Dak li għandi f'moħħi, aħna ma rridux u flejjes għal xejn xejn, irridu nofqu flejjes li jkunu utli ta' benefiċċju. Ma rridux li konna nefqa li ma tagħtix kontribut deċiżiv għal tkabbir ekonomiku għall-impjiegi. Għalhekk issa riflettu fuq dan kollu. Għandna seminar dal-waqt fil-Kumitat tal-Affarijiet Budgetari u tistaw serħu raskom li xi kummenti mill-li qajjimtu dal ħajt qajmu fil-laqat tagħna fil-ġimgħat li ġejjin. Nieqfu hawn, nirringrazzjakom għall kummenti tagħkom, għall mistoqsijiet tagħkom, nirringrazzja lil kellima kollha li tkellmu li tassow u rowna xinija l-qada korrenti bħalissa fil-livell territorjali. Għaliex xi kultant ikun hemm distakk bejn Brussell u dak li jiġri fit-territorji Ewropej. Kulħadd jixtieq bidla fl-Ewropa jekk ma rridux li jkollna l-istess riżultat li kellna fl-elezzjonijiet ta' Ewropej ta' Mejju fejn kien hemm livell li ta' stensjonijiet ħafna nies votaw saħan sitral partiti eurofobiċi jew euroxettiċi. Jekk irridu nivetaw dan jerġa' seħ fil-futur, irridu jkollna iktar relazzjonijiet mill-qrib bejn iċ-ċittadini Ewropej u l-livell nazzjonali u Ewropew tal-parlamenti. U naħseb li l-Kumitat tal-Budget jista' jaħdem fuq dan u jagħti il kontribut tiegħu. Ippermettuli e ngħidilkom li hemm riċeviment cocktail fil-żona eh, ta' meħudin kif toħorġu minn din il-kamra nżlu it-taraċ għall-ewwel solar u sibu il-żona judi meħudin. Il-sessjoni plenarja tagħna tkompli wara nofsinhar fit-tlieta neqes kwart. Ta' wara nofsinhar. Dik tajba narakom iktar tard. Grazzi. Cool.